Good morning, colleagues. I'm sorry for the late start. We had a, uh, also a joint lead. Mela, kanna laqaf kamra uħra ma stajniex niġu qabel, ġifiri għalek ħanibdew daqxejn tart. Għalek, skużawni ġifiri, niskużaw ma kulħadd. Nibdew bl-adozzjoni tal-aġenda. Ħanamlu daw il-bidliet. L-ewwel il-punt 24 skambju ta' opinjoniet ma' Survizzas, il-Ministru Grek. Ħat posposta punt ġdijt 24 bi prezentazzjoni tal-abbozz ta' rapport l-implementazzjoni tal-akki Schengen li għandu xjaqsam mal bulgarija u Rumanija li issa sir fis-26 ta' april bid 19.10. 10 Punt ġdijt 24 mistoqsija għal tuġiba bin uktub il komissjoni dwar il-liġi Taljana fuq il-periodu ta' zamma ta' data ta' ekonomikazzjoni mandatorja għal ta' set snin, issa ħajsiru 26 ta' april flasha. U U għanna għandna wkoll ir-rapport barju mlinar li sar diġà sewwa mela Jak ma tkomx oġġezzjonijiet għall-aġenda dina hija adottata issa il- lingwi għandkom interpretazzjoni sħiħa ħlif għall-Irlandiż. Proset. Issa, il-bilma rakomendazzjoni ta' koordinazzuri. Eh, Sur Lopez Aguilar ġimatur rapporter fuq il-kodiċi ta' komunità għal-viza jiena bħala president u minħabba komunikazzjoni u koll ta' GUNGL għax ma' mux pozizjoni li jaħtu rapporter fuq dan il-fajl, għaniħu rapport jena fuq il-proposta l-deċizjoni tal-Konsil li għandha xtaqsam mal-qbil bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera fuq ir-regoli supplementari dak li xaqsam istrument l-appoġġ finanzjarju l frontieri esterni u l visa Staqblu ma' daw rakkomandazzjonijiet? Grazzi. Imbagħad skużawni ħafna ħabbarijiet dal-ħodu. Imbat għanna ikolli naqra dan kollu. Mela. Bessimawni. Mela. Zewġ korriġenda li għaxaqsmu regola nejt li tawiħat l-għal korriġendum għandu xaqsam regolament 2006-67 tal-Parlament u l-Konsil ta' 27 ta' April fuq il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fuq il-proċessar ta' data personali il-moviment ħires ta' din id-data u li jirtira direttiva 95-46 EC. E Il-GDPR. Mbagħad id-direttiva korriġendum 2016-680 tal-Parlament u l-Konsil ta' 27 ta' April 2016 fuq il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fuq il-protezzjoni fuq il-proċessar ta' data personali f'dawn il-korriġenda huma meħtieġa biex nikkorreġġu ċertu zbali ovvi u ċerta testi ta' koerenza ta' test u konsistenza terminoloġika u maġaw mħejja mill-avukati lingwisti ta' il Parlament bazzi ta' regola 2 li ta' wieħed wieħed ta' regola ta' proċedura jekk ikollhom żbal identifikat f'test adottat mill-Parlament, il-Parlament fejn il-President anzi fejn kun hemm bżonn jirreferi għal bosta korriġena fuq il-Kumitat responsabbli ġifieri jekk il-membri u grupp politiku li għandu għall-inqas talba minima jivvotaw fuq dawn il-korriġendas għabbażi ta' regola tejn li ta' wieħed li ta' jiġi ma' jisab bħala privata xaħat li jixtieq jivvota fuq għam dawla. Mela. Il-korriġenda approvati. Issa għatti delegati u ta' implementazzjoni ta' 20 april 2018 il-Parlament irċieva bozz tal-Komissjoni deċiżjoni ta' implementazzjoni fuq l-aċċess u żamma tal-logs tal-IES u l-annessi rasbat u għal-regolament 2017-2226 li jistabbilixxi sistema ta' sħul uħruġ l atta implementazzjoni ħeġi komunikat lill membri liber kollha u il-data ta' skadenza l-oġezzjoni hija 27 ta' Mejju jekk hawn xi membru li għandu oġezzjoni jekk jogħġobkom infurmaw is-Sekretarjat Libe qabel is-7 ta' Mejju. Imbagħad, kollegi, issa għandna aħbar in-memorja għal Stefano Zappala jiena nixtieq nfakkar l-sur Zappala li eh, sfortunatament ħallina l-ġimgħa li għaddiet jekk il-kollegi jiftakru u dak li kienu jafuh kien il-Viċi President dan il-Kumitat mill-1990 sal-2009. U forsi allura nistgħu nfakruh ukoll permezz ta' uh, moment ta' silenzju. Jekk jġabkom u mu għal minuta silenzju. And finally, colleague. U fl-ħarnet, kollegi, votazzjoni elettronika l-lum fil-11 u għada f'nofsinar. Iġifiri għacċertaw li tkun għomnek bil-cards ħalli tifutaw. Bekku sanna fit minn maħbarijiet ta' dal-għodu nistana dwar punt numru 4 li skambju ta' opinjonijiet. Matnura Mitxu. Għadha pjuttost ġdida għalek aħna nil-qawa mill-qalb pala direttur ġenerali ta' DG Home tal-li tinsab maħna għawnek illu nasab dinja l-ewwel darba u xek li qed għawnek pala. What's happened? Problem with Translation. With Translation. Okay, sorry. I thought maybe as I'm not speaking, I'm mumbling. And I'm mumbling. Sibtak il farsi għat nitkellem minn taħt l sien għat ingem gem, le, Għax meta s-sinjora verġja battajjat. <laughs> Nitwerwer. Sawa. Għandi ħafna adrenalina, issa mela, kif qed ngħid. Mela, sinjora Miċċu, nawgurawlek fil-kariga ġdida tiegħek għal-bqija ta' dan il-mandat u għal-futur ukoll. Mela, ħafna punti ta' interess li dun id-diskutu l-lum, ħassoltu insomma f'dan il-komitat. Ħanajdilkom daqxiex diskussjoni jem tistennina l-lum. Niskalmu dwar l-interoperabilità, il-proposti relatati, il-pakket tal-azil u situazzjoni fil-Kunsill. Nenaħseb tiflaħ laqa għalija biz dak li qed jiġri f'Dublin nafu li l-blue cards ġiet blokkata il-ġestjoni ta' funzjoni bl-IBM il-programmi futuri tal-MFF dak għandu xaqsam ma' l-għamil fu l-ISF punti gbar u jista' jkun hemm xi punti oħrajn li mbagħad għajmu għam il-membri għalhekk jiena nadi bi pjaċir il dak il-kelma u għal darbohra proset għal kariga ġdida tiegħek. Grazzi President onorevoli membri. Jina tassew kontenta illi erġajt għawnek din is-sala. Ħdimt ma' ħafna minnkom fil-passat meta kont f'DG Justice Ġaj li xaqar issa f'DG Home. Imma nixtieq illi ngħidilkom daqsxejn ma l-prijoritajiet tagħna issa. Nisma' x'għandkom xi tgħidu intom naf illi għandna relazzjoni kostruttiva ħafna ma' rapporters dan il-komitat u il-voltija juwa illi jiena inkompli nżid ma' din l-atmosfera kooperativa, din l-atmosfera sabiħa, na mada kollu li nista sabiex nifacili ta' ħidma tagħna aħna qegħdin naħdmu fuq il-prioritajiet ta' DG f'dak intuċa ma' fatt leġislattivi. U il-Kummissjoni u l-Kunsill u l-Parlament fid-dikjerazzjoni konġunta ta' prioritajiet kollha ħanku għad niprezentalkom uħut minnkom fil-fatt uħut li huma inklużi dikrazzjoni konċentra ta' fl-istess waqt nixtieq ngħidilkom illi il-żmien qed jafas kull jum, kull jum jgħod biex ikkonna il-ftejim finali anke fid-dawl ta' Mejju tas sena d-dieħla. Għalhekk għan nifoka fuq l-isfidi ewlenin. L-għanat ir-riforma tal-sistema komuni tal-azil Dan huwa fajl prioritarju għalina. Mhux biss għall-Kummissjoni, iżda wkoll għall-Parlament u għall-Kunsill. Aħna qegħdin naħdmu ma' l-Istati Membri sabiex nippruvaw nsibu bil fuq il-building blocks. Imbagħad ikollna ftehim finali fuq it-text ukoll. U qegħdin nippruvaw insibu l-bilanċ bejn ir-responsabilità u s-solidarjetà. Il-kalendarju u r-roadmap li qed jigwejda lili u l-kollegi tiegħi huwa bażikament dak li tiġa ġie ppubblikat fl-aġenda sal-mexxejja li fil-Ġunju fil-Kunsill Ewropew irrid nilħu appro ġenerali politiku li jgwidana għal dak li jdu namlu wara. Unpen u koll illi għat nimxu federazzjoni tajba ma staħet mietna Presidenza Bulgara għat tagħmel minn kollox sabiex tavvanza b'dan il-fajl il-metodoloġija tagħhom differenti mill-presidenzi ta' qabel imma bla paċċieħ ta' kummissjoni qegħdin naħdmu Unaħseb naħseb li minnissa s sa 15 ta' Mejju għaliex hemmhekk idu nħejju fajl għal Kunsill Ewropew, dan ikun ġifieri perjodu kritiku ħalli d-dokument il-fajl u t-tekst ikunu kif hemm bżonn ikunu għal Kunsill Ewropew. Jina meta tqajt ma' president ta'kom mistaxilu għetlu u ħanerġan tenni issa li jena dispozizjoni saqom anke meta niddiskutu il-pakket sħiħ tal-azil. Importanti niddiskutu ma kontu blina li jawa importanti jiva imma l-pakket tal-azil kollu kemm huwa xi ħaġa li rridu tassew naħdmu għalija flimkien. <clears throat> Imbagħad nixtieq insemmi wkoll l-Eurodac. Illum wara nofsinhar Illum l darba għara li għadawnek fil-parlament f'din il-kariga ġdida. U fuq l-ewro dak wasalna viċin ħafna ta' kompromess u għal nafsinar l-lum għanna trilogu. Il-rapporter u shadows għamlu bieċa xogħol eccellenti u naf li jista' qegħdin jiddiskutu fuq il-laqa ta' wara nofsinhar. Issa, dak li għanna fil dak rivedut imur li l-in riforma tal-azil u għalek il-Kommissjoni fil-rapport fil-komunikazzjoni tagħha għalet illi l-ewro dak u il-regolament rivedut tal-EASO mux meqjus bħala parti mill-pakket. U għalek jista' javvanzaw iż-żjed qabel minn pakket kollu li nispjegakom x'inhu dal-waqt. Aħna hemmhekk nkun qegħdin naħdu biex minn renni li mhumiex reġistrati f'data f'database Ewropea u ħajjin kom biex ikun hemm interoperabilità ma' sistemi ta' informatika oħra fejn dan ikun proporzjonatu meħtieġ. Proposta oħra li tidher sejra tajjeb ħafna hija ir-regolament ta' kwalifiki il-kondizzjonijiet ta' akkoljenza u nilqa ħafna il-progress li sar fl-aħħar trilog nittamil li bl-appoġġ ta' rapporters is-sinjura Fajjon Blokku Intvelt insibu dal-waqt il-kompromess li hemm bżonn fuq il-punti finali biex ninnegozjaw taħt Presidenza Bulgara. Nixtieq ngħid ukoll però li hemm fajl wieħed li jiena personalment inħoss li għandu hemm bżonn isir iżjed. Ir-regolament tal-proċedura tal-ażil fejn ma hemm l-ebda mandat ta' negozjati għad jiena ġemma l-oħra f'kowra perett li l-istati membri iridu jibdew jaħdmu b'mod intensiv is-salix jiena tal-fema li dan ir-regolament tal proċeduri tal-azil huwa aspett wieħed mill-pakket tal-azil. Le, ħaġa importanti issa ma t-tinġin inġimbal biex tuża Dublin, ma t trid li jkollok proċeduri uffiċjali ma jistax ma jkollokx dan ir-regolament. <clears throat> Issa nitkellem ma' Sinjura Ferrera, rapporter u l-korrapporters su kol sabiex għal darba noffri li servizzi tiegħi u l-appoġġ jekk u meta jkun hemm bżonnhom. Fuq l immigrazzjoni legali, President semma il-proposta blu nafu li dan blokkat, imma għadin niprovaw sa' issa niprofaw nsibu mod kif naqblu bejn l-istati membri u naraw kif nistgħu navvanzaw b'din il-proposta għaliex din ġiet ikkonsidrata waħda mill prioritajiet għal din il-Kummissjoni. <clears throat> mod parallel, però l-Kummissjoni <clears throat> edha tirrikonoxxi l-importanza tal-immigrazzjoni legali u qegħdin niżviluppaw proġetti pilota fuq l-immigrazzjoni legali bittir illi eh, nsaħħu il-modijiet legali, passaġġi legali bejn il-kontinent Afrikan l-Unjoni Ewropea biex ikun hemm ġestjoni ta' migrazzjoni aqwa. Ħankun qegħdin nofru wkoll appoġġ finanzjarju f'dan l-istadju Għalissa fejn dawn il-proġetti pilota għadhom fl-istadju inizjali tagħhom għal inqas il-proġett però imbeda. Fuq il-proposti tal-viza li għamilna f'Marzu, jippruvaw jagħmlu il-politika tal-viżas Ewropea aktar b'saħħies effiċjenti u sikura. Wieħed mit-tiri ta' il-proposta hija li jkollna politika tal-viża komuni li jipprova jtejjeb il-kooperazzjoni ma' pajjiżi mhux Ewropej fir-rigward tar-ritorn ta' l-immigranti regolari. Fi żmien tliet ġimgħat din il-proposta ħad tkun komplementata minn proposta tal-VIS f'Mejju U nistenna issa wkoll li konna diskussjonijiet dettaljati ma'kom. L-interoperabilità issa, l-interoperabilità kienet fajl prioritarju għalina biex niżviluppaw kien fajl prioritarju anke presidenza bulgara. Ħna qegħdin nippruvaw naħdmu għal approċ ġenerali naf li jabbiċċa xogħol enormi ma nittama li dan il-kumitat ikun jista' jadotta pożizzjoni qabel is-sajf fuq dan il negozjat mbagħad jistgħu jibdew mal-Presidenza Awstrijaka. Issa, fuq l-interoperabilità u ħafna mill proposti kont involuta jiena personalment fil-kariga eh, li kelli qabel bħala viċi segretarju ġenerali u kont konna involvejna u koll DPS u l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali fil-stadju kollha ta' proposta kellna wkoll gruppi ta' esperti ta' livell oli sabiex dawn l idps u il- l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali tnejn li huma żewġ perspettivi kienu parti wkoll minn dan il-grupp u jiena napprezza l xogħol għaddej u l-position papers li ħarġu bihom il-ġimgħa l-oħrajn ħa ikunu kol għedin jgħatu kontribut għan negozjati rapporters dawnek ġew maħtura u nistenna issa illi naħdem ma' Sur Melo u l-anarzu kol rapporters fuq dan il-fajl ukoll. Etijas. u koll il-negozjati għamek jidru mixin tajjeb, kienem diskussjoni dal-għadu stess f'Go persa biex iksir isiru l-emendi u jkun hemm qbil fuq ċertu reviżjonijiet ta' ċertu punti u xi mandati m'għandix dubju pjuttost fiduċjuża li dan it-test ta' kompromess ħajkun ukoll iwieġeb għax-xewqa tal-Parlament fuq il- Sis tnejn, emmek u kollem zviluppi gbar għaddejjien. Nemmen illi lejn l-aħħar ta' Mejju ħajkolna l-aħħar trilogu naf li ninsabu f'kuntat konstanti ninsaw informazzjoni u aġġornamenti fuq dan il-punt bl-istess bħal iju lisa. Iju lisa jina naf bżewġ punti illi kienu qed jiġu diskussi l-ġimgħa l-oħra u kien hemm ukoll żviluppi skont għal-inqas li nafjien, waħed mill-punti huwa dwar l-estensjoni jew inkella sit ġdid tas soluzzjoni IT u l-oħra kienet fuq kif nistgħu ngħinu l-istati membri li m'għandhomx il-kapaċità li jiżviluppaw dawk is-sistemi ta' informazzjoni li aħna qegħdin nippresentu minnhom u jew li jistatejnhom biex jilħqu il- rekwiżiti ta' sistemi li aħna nixtiequ. Hawnhekk jiena nemmen li sinjura ma' il rapporter ta' sewqa ta' ma' biċċa xogħol eccellenti. Il-Kummissjoni għal nofs ġunju il-President ħekku qed jirċievi wkoll ehm, it-traf f'dan il-Kumitat dwar l-emendi ta' konsekwenza illi ħajkun hemm għal proposti tal-interoperabilità għalhekk aħna qegħdin nagħmluha ċara kif intom kif anzi x'inhuma ir-rabta bejn iż-żewġ proposti u l-interoperabilità. Il-kontroll tal-frontieri naf li ħaġa li tħassibna din, speċjalment il-frontieri ta' kontroll intern anzi il-kontroll tal-frontieri interni, aħna għadin naħdmu wkoll fuq il-kontroll tal-frontieri esterni. U dana kollu huwa prerequisit għal pakket tal-azil fuq il-frontieri interni il-biraħ il mal-ambasċaturi ta' dawk l-istati membri. illi notifikaw b'siċċur iżjed ta' kontroll dawk l-istati membri illi huma ġirien ma' daw il-pajjiżi u kellna diskussjoni miftuħa sinċira fuq l-impatt ta' dan kollu kif aħna nistgħu bil-mod u l-mod neliminawhom. Però l-impatt huwa ovvju u mhuwiex biss wieħed ekonomiku għandek ukoll impatt fuq il-fiduċja fuq Schengen. U il kummissjoni tassew tħoss l-importanti li tagħmel da kollu li tista' sabiex dawn ikunu eliminati, il-Kummissarju Avramopoulos għamilha ċara wkoll. <clears throat> Il-kontrolli tal-frontieri interni ma jistgħux jibqgħu hemm għal dejjem. Mhux ħan nitkellem fit-tul fuq il-pakkett tas sikurtà illi adottajna f'April. Imma kellna ħafna proposti, naf li kellna diskussjonijiet li nbidew diġà ma' soċjetà ċivili, ma' kumpaniji, ma' Parlament Ewropew. U daw jikkonċernaw li żjed il-faċilità taċċess għal skambju ta' formazzjoni dwar il-kontijiet tal-bank, niftakar diskussjonijiet li kellna fuq id-direttiva kontra ħassil tal-flus meta tkellimna dwar il-vol tal-FIUs. F'dik il-proposta konna minna valwazzjoni ta' impatt tassew dettaljata, tassew tħallna firqaqat anki dwar il-proposta li kena ta' li evidence. Il-Kummissjoni ta' tal-proposta fuq il-regolament tagħna fuq esplosivi u fuq il-proċeduri ta' kontroll ta' l-importazzjoni u l-esportazzjoni tal-armi tan-nar u traffikar u kol tal-armi tan-nar. Nixtieq nagħlaq bil-insemmi l-MFF. il ġemma d-dieħla 2 ta' Mejju ħan adottaw il-proposta tagħna. Illum ħajkonna dibattitu ta' orjentazzjoni fil-kullaġġ. Il-fondi tal- qasma ta' politika tagħna u prijoritajiet ewlenin li ġew rikonoxxuti minn kulħadd. U jien naħseb għal-inqas mill nara u mill naf illi l-IMF, l-ISF, il-ġestjoni tal-frontieri, daw ħajkunu rappreżentati ħafna u l-budget ħajkun hekk kif ġi mitlub eh, ola għanna parti u koll mill-integrazzjoni f'aspetti differenti tal-MFF u għall-immigrazzjoni, parti tal-immigrazzjoni, fi strumenti esterni, għaliex kif tafu, aħna ridna u koll il-ġestjoni tal- l-immigrazzjoni esterna. Aħna ma jistax ikollna biss kontroll fuq il-frontieri esterni, irrid ikollna wkoll responsabilità. Irridu naħdmu f'solidarjetà. Imma jdu naħdmu wkoll ma' pajjiżi terzi barra mill-Unjoni Ewropea u nippruvaw nsibu l-aqwa soluzzjonijiet fil-waqt nipprovdu protezzjoni u l-azil il dawk li, li jaħt jixa illa il-protezzjoni tagħna. Però dawk illi ma għandhomx għalfejn, ma għandhomx bżonn il-protezzjoni tagħna jingħataw ehm, il-possibilità li jmorru lura f'pajjiżhom mod sikur għanna għandna ħankun għazin nallokaw ħafna flus għal dan, ġifir għadba ħafna xogħol xisir biex nikkonkludi jiena niddependi fuq u l-kooperazzjoni ta' bejnietna ħawieġeb għal mistoqsijiet kollha jekk ma kontx nistgħu iġibhom illum bla dubju nibgħat ilkom email bit-tweġiba jew inkella nerġa' niżel hawnhekk u nkellimkom. Grazzi. Grazzi Ivan se jkun nagħmlu hekk għaliex issa eh, għanna l-ħin dejjem aktar aktar kontrina u tant għanna dettalji x'niddiskutu. Mela, jekk joġobkom dwar il-blue card forsi nibdew dan il-punt. Inti għajjim dan il-punt li um, u kol staġnar fin negozjati u għanna l-kollegi u kol li jafu dwar situazzjoni kena u kol laqat, ridna namlu laqat għax shadows dwar il-kustjoni, pero l-kollegi ma kienux disponibli. Il-kummissjoni għamlet xol sewa unnek u aħna maħnix se ninżlu għal-kompromessi, u nasab il-shadows jappoġġawni f'dan. Memx, mus se jkun hemm reviżjoni jekk ma jkunx hemm organizzazzjoni Hemm ovvjament l-element tal-populizmu il-liġijiet domestiċi li qed jiġu implementati anke f'pajjiżi bħal Ġermanja joħolqu eh, ħajt wara l-organizzazzjoni u allura ma nistgħux ninżlu għal kompromess fid-dawl ta' proposta raġonevoli u nasab ix-shadows jaqblu bekk jekk hemm mod kif insibu soluzzjoni tajjeb, però nafu hemm staġnar fis-sitwazzjoni però ma nistgħux naċċettaw kompromess. Huwa u koll ipokri, xaġa ipokrita minnaħat s stati membri li jitkellmu dwar dawn is-sitwazzjonijiet hija xi ħaġa li hija ovvja u wasanna stadju bħal dan. M'hemmx miżuri oħra legali ta' migrazzjoni. Dak eh, kien il-punt tiegħi lajma mara fuq blue card. Eh, signora Tsipul, żewġ minuti jekk jogħġbok. Claude, try to... Um, Grazzi ħafna, Claude. Mela, se nipprovaw nikkonċentraw fuq xi kwistjonijiet konkreti, l-interoperabilità Għalfejn għanna noqdu naġlu daqstant? Mela l-ewwel idea kienet illi mhux qed nagħmlu xejn diffiċli. Għanna konnessjoni għonek ta' databases differenti biex bekk ikun hemm aċċess għal żewġ databases jew tnejn u bekk ikun aċċess li jkun eħfef, pero għanna komplessitajiet ukoll għal hemm punti ta' tħassib, għanna mistoqsijiet tekniċi anki fir-rigward ta' aċċess ħarsin ta' data. Bekk dan huwa mod kif infaslu aħjar il-leġislazzjoni li noqdu naġlu qabel il-pawza ta' sajf mbagħad nirreferu anki għall implikazzjonijiet prattiċi. U għallura xiftit konċernata dwar situazzjoni. Il-pakket tal-azil semmejt il-Eurodac mandiċ titqis pala parti mill-pakket tal-azil. Mill-perspettiva personali tiegħi għanna namluwa parti minn pakket għax wis nibża li fl-aħħar mill-aħħar l-aħħar ikonna mbagħad Eurodac illi l-istati membri ma jistgħux mbagħad jaslu għal pożizzjoni fiżavi Dublin Beck. Din hija kwistjoni politika jekk nagħmlu biex pakket jew nħallu l-kwistjoni barra u allura Beck Dublin mhux se jasal għal negozjati u qatt mhux se jkollna soluzzjoni ġdida. Il-frontieri interni u esterni Rajt il-messaġġ tas sura Avramopoulos li l-kontrolli fuq il-frontieri interni m'għandhomx jibqgħu ad eternum, però naħseb li t-tielet darba li qed nisma' din il-ħaġa li dawn li l-kontrolli interni ma jistgħux jibqgħu jeżistu, però dejjem qegħdin irrepetu l-istess affarijiet. Mela, il-vjaġġar ħieles madux possibbli u allura meta jista' jkollna tmiem jiġifi konna situazzjoni fejn ħadd ma jista' din minn frontiera, U għallura għajjajt xiftit nisma illi daw l-affarijiet ma jistax jibqgħu għaddejjin, però mbagħad il-kummissjoni tajtu lentom għandkom raġunijiet tajjeb inkomplu għaddejjin hekk. Bekk dawn huma l-kwistjoni xaqt insemmi dwar AMEF u anki fondi oħra, il-kummissjoni kollox ma kollox għandha idejat bit-talbit kollha li għandna mill-Istati membri dwar il-budget Ewropew se jħallas foqsma differenti. Il-Kummissjoni għandha idea ta' kif iżżid il-budget biex bekk tassew inkunu nistgħu niffinanzjaw kollox. Grazzi, grazzi. Natalie Griesbeck, jekk Grazzi ħafna, Claude. Ma tantx għandna ħin għad dispożizzjoni tagħna suġġetti l-iktar importanti li diġà Sinjura Mixu trattatu mela tlet punti malajr malajr u kol fuq l-imbokkar fuq il-blue card l-ewwel. Fil-fatt mar naqblu ma' rapporter tagħna Claude Moraes, aħna bosta mill-shadow rapporters jasbu għanna bżon noħorġu mill-burokrazija, navanza ma nistax fl-Europa nispiegaw illi hemm bżonn li jkun hemm pożizzjonijiet eh, miftuħin għal dak li huwa il-fluss migratorju. Iġifieri għandna u kol nis li tħlu fil-spazju Ewropew kif ukoll fir-relazzjonijiet u fil-laqat ikonna imblokkar totali mhux possibbli illi insibu kompromess differenti minn dak propost Eh, minn Klodu għalek għanna bżon eh, navanzaw eh, fuq dan il-fall u għalek appoċ minn bosta minn Shadow Rapporteurs għal din il-proposta fuq il-regolament ta' Dublin into call sinjura tkellimt fuq il-bżon illi navanzaw noħorġu mill-istaġnar u għalek aħna u koll maħnix waħedna nishtiqu navanzaw fuq dan il fall għax għandu impatt importanti ħafna għal ċittadini Ewropej fl-Ewropa kollha. Tielet punt, tielet fajl ma tkellimniex fuqu dan huwa fuq il-frizar u l-beni tal-rikavat tal azzjonijiet kriminali. Dan huwa fajl importanti, penali, illi jippermetti illi nsibu mezz ta' kumpens għal vitmi ta' dawn e reati, ta' dawn l-atti kriminali u wkoll nippermettu bil-ħidma tagħna rikupru ta' ħafna flus biex inkunu nistgħu nagħtu kumpens soċjali lill-vittmi u għalek u koll dan huwa fajl imblokkat u għalek jiena nafda fik biex inti u koll taqattati daqqatan lil dan il-fajl. Grazzi, Signora. Grazzi, Natalie. Judith Sargentini. Jiena għadni għadni prova nifem il-laqa tal-Konsil Ġunju verament għal xi se jwassal u anki għandna mbagħad il-limitu tal-15 ta' Mejju ma nistax nifhem għalfejn. U intenni dak li smajna minn Birgit meta niġu għall-azil u l-migrazzjoni qegħdin wara kollox nitkellmu dwar pakkett Jina għadni kif eh, ħriġt mill-laqa ta' Shadows tal-Juradak biex inkun prezenti hawnhekk. Id-dibattitu qed jiffoka fuq l-użu ta' koersjoni biex iġġiel it-tfal biex jagħtu l-marki ta' swaba tagħhom mhux għal benessri ta' tfal u ma tantx għandu x'jaqsam mal-applikazzjoni tal-azil ta' tfal, hawnhekk għandna tifsir oħra involuta u nifhem li l-istati membri jixtiequ jaraw li suġġett bħal Eurodac illi ma jkunx parti mill-pakkett, però personalment nixtieq nara il-Blue Card u inizjattivi oħra fil-ġejjieni dwar il-migrazzjoni legali bħala parti mid-dan id-dibattitu, kif ukoll in-negozjati dwar ir-sistemazzjoni. Nittama bekk li l-Kummissjoni u kol tkompli twassal messaġġ l kunsill Ewropew illi l-azil u l-migrazzjoni jeħtieġu approċċ olistiku u maħniex sensibu soluzzjoni jekk aħna nqisu il ritorn u nwaqfu lil dawn il-persuni. Issa, il-kwistjoni hija wkoll x'tip ta' kwistjoni qegħdin nindirizzaw għaliex e, e, fil pajjiżi tal-vantu kolla din dawn il-ċentri ta' koljenza u allura jerġa' jkollna situazzjoni ta' paniku fejn ikonna dawn ir-rotot li jibdew jintużaw, li jkun hemm ċaqliq minn fuq ix-xmara mit-Turkija l greċja U mbagħad jibda l-paniku meta l-rati tal-Greċja jgħidu illi ma tistax iżżomm dawn il-persuni fuq il-gżejjer eh, b'mod indefinittiv, dawn għandhom jitilqu minn hemm U allura orti ovvjament f'ċertu stadji tajt li eh, situazzjoni ta' zamma ta' ħabs mhix situazzjoni li se tibqa' ovvjament teżisti. Bek nittama li l-kollegi jkunu jistgħu jappoġġaw il-Parlament hawnhekk biex bekk inħallu kollox bħala pakkett għaliex jekk inċedu għar-ridi tal-Kunsill u tal-Presidenza tal-Bulgarija għanna mod ta' kif nħarsu lej l azilu u l-migrazzjoni b'mod repressiv u mhux se jkollna appoġġ jew eh, sistema aktar olistiku. Grazzi ħafna. Mela ovvjament rridu naġla xridu nisimgħu anki mill-Sinjura Mixu għandna erba' kellima jekk joġobkom eh, żommu fil-qosor jekk joġobkom. Is-Sinjur Spinelli, Grappini, Vergia u Gomez. Umbat ħajkonna nagħlqu l-lista. Mela, Barbara jekk joġbok, Barbara Spinelli. Grazzi, President. Jiena xtaqt għamel referenza għal dak li għedna dwar negozjati tal-Blue Card bħala shadow għal riforma jiena inkwetata u anki eh, għandi sentiment ta' frustrazzjoni dwar il-paralizi li għanna minħabba innuqqas ta' rida tal-Kunsil illi kun hemm dialogu mal-Parlament, dialogu kostruttiv u bekk eh, din il-ħaġa saret ukoll situazzjoni ta' nuqqas ta' rida biex ikonna ftejjin mela żewġ punti x'daqt infakkarkom dwarhom. Matul in-negozjati Jena appoġġajt u l-grupp tagħna appoġġa lir-rapporter li b'abilità kbira, eh, teknika u diplomatika eh, wasal għal riżultati u kien hemm anki proposti ta' kompromessi għal kunsilli anki fuq kwistjonijiet li kienu diffiċli. Xi wħud mir-red lines tagħna għadhom hemmhekk, ġifieri l-armonizzazzjoni, però konna lesti anki biex hemm implementazzjoni gradwali u flessibbli. Xi wħud mill-elementi flessibbli kienu preżenti, iżda min-naħa l-oħra minnaħa tal-Kunsill ma rajna l-ebda ċaqliq. Fil-realtà l-Kunsill xtaq li negozja direttiva bl-ebda valur miżjud brabta ma dak li għandna bħalissa mhux qed jaċċetta l-armonizzazzjoni u bekk jiena naqbel ma' Sur Morais illi nkomplu naħdmu biex bekk neliminaw test li għanna biex bekk umbat ma nispiċċawx b'xi test li huwa kompletament għaljen. Umbat rridu naraw il-mod kif il-politika Ewropea tiġi implementata ġifieri politika tal-azil, il-fatt illi ma nistawx niksbu ftejim lanqas lanqas fuq il-mezz legali minimu minimu dan il-qasam ifisser illi għanna problemi kbar fl-Ewropa. Jiġifieri mhux biss illi nifokaw fuq il-preżent iżda l-aspett demografiku tal-ġejjini tal-kontinent bekk l-direttriċi ta' diġiħom nixtieq insaqsija dan li ġej. Fuq diversi elementi il-Kummissjoni u l-Parlament qegħdin jaqblu u allura x'nistgħu nagħmlu? biex b'xi mod eh, inħedġu li l-Kunsil biex jibda jirraġuna biex bekk noħorġu mis-sitwazzjoni ta' staġnar li għanna. X'nistgħu nagħmlu, x'tista' tagħmel kummissjoni biex bekk ikollna mezzi li jkunu aktar effikaċi li użajna sissa u anke li uża Klod matul in-negozjati. Grazzi ħafna. Grazzi Babra. Tajjeb nisimaw minn s-sinjura Mixu illum, mela, jekk joġobkom kollegi fil-qasor, naf li mux faċli, s-sinjura Grappini. Grazzi, President, fil-qasor minna ħatijaj. Issemmew diversi punti, naqbel ma dak li ntqal, mistaqsija fil-qasor. Grazzi għal-klim tijak. U norbot ma' żewġ punti li semmejt. Sal-15 ta' Mejju tixtieq tfassal dokument għal kunsill Ewropew. Mill-perspettiva tal-elezzjonijiet eminenti u anki il-problema ta' migrazzjoni, dan huwa suġġett li mhux qed jiġi mifhum fl-istati membri, la mill-ċittadini lanqas mill-autoritajiet. Bekk irdi konna messaġġ koerenti u ċittadini jistennew pożizzjoni ċara mill-Kunsill dwar il-pakket. Allura, x'tistgħu tagħmlu aktar dwar regolament dwar il-proċedura tal-ażil? U nixtiequ naraw dokument li id-dokument fil-fatt li se jiġi preżentat sal-15 ta' Mejju għall-Kunsill. Il-Sinjura Verġja. uh... Iva, sen prova ħaffef kemm jista' jkun se jkollna opportunitajiet oħra biex niskutu. Ovvjament intkellimt fuq bosta punti u nirringrazzjak u għat xuħut minnom kienu priorità għat tlet istituzzjonijiet dan huwa minnu imma ma naħsabx ma naħsibx li tlet istituzzjonijiet għandhom l-istess prioritajiet u għalhekk dan jispjega l-imblokkar fuq ċerti minn dawn il-files u naħseb illi ma rridux ikonna ftehimiet għax ta' bil-fors għandna bżonn x'imdaqqiet ma eh, eh, marru immorru lura, per eżempju, fuq il-ħarsien tal-drittijiet tal-bidem, u jina ma tantx smajtek titkellem fuq dan ir-rispett tal drittijiet tal bidem u ma dan huwa tħassib għal Parlament Ewropew. Jiġifieri u għana tħassib fuq ħafna mill fajz li ntkellimt fuqhom u inti għat li hemm bżonn eh, bilanċ bejn ir-responsabilità iva u solidarità iva, imma għanna bżon n prinċipju koll għal-prinċipju ta' proporzjonalità u ħtiġa, e, ġifiri rispetta dittiet tal-bnidem u il-ħarsin ta' sigurtà fid diskors tijak u tal-istati membri u kol, skużani, għet nisimaw din l-ossessjoni fuq dik li inti tajdila immigrazzjoni illegali għalija u għahrajn għawnek memx e, immigrazzjoni illegali, ma jesistux migranti illegali imma migranti li għedin situazzjoni irregolari għax l-eċrażonijiet tal-Unjon, tal istati Membri tal-Unjoni Ewropea eh, fisser li huma qegħdin din is-sitwazzjoni regolari u għalhekk dawn id-drittijiet tal-bniedem u r-rispett tad-dritt tal-ażil. Kif ukoll għal rispett tal-Konvenzjoni ta' Ginevra fil-qalba ta' tħassib tagħna. sa sanala, b'eżempju, attwalment Franza hemm Iranjan illi jgħat f'ċentru ta' retenzjoni li huwa meddet bil-espulsjoni waqt li jgħat kondannat għal mowt f'pajjiżu. Ġi kondannat għal infrazzjoni penali fi Franza imma kondannat bil-pena tal-mowt eh, f'pajjiżu imħabba l-fatt li huwa nisrani. Għalhekk xed se għamlu fl-Ewropa jekk nibatu lura xi ħadd fl-Iran l ċon tiegħu u nasepaw edin naslu għal-limitu dak li ma nistawx naċċettaw u nixtieq li nistudjaw din is-sitwazzjoni mill-qrib ħafna. Um, Anna Gomez, please. Anna Gomez l-aħħar ma joġbok. Sinjura Mixu, skużani illi wasal tard ma smajx intervent tiegħek. Nittama li konna opportunitajt oħra biex niltaqgħu. Ċertament, nix insaqsikom. X'inhi l-perċezzjoni ta' rwol tal-Kommissjoni fl-interazzjoni mhux biss magħna iżda mal-Istati Membri, il-Kommissjoni hija preżenti biex tassew titkellem il-verità mal-Istati Membri illi billi ma jippermettux mezzi bla periklu għal migranti u dawk li jitolbu l-azil billi kuna hemm nuqqas ta' fuq Dublin u nuqqas ta' rida dwar id-dub tal blue Card qegħdin ta' sewnejn u traffikanti aħna hekk nixtiequ illi l-Kummissjoni jitkellem l-Istati Membri u mhux tużaw ir-retorika li hija kontra l-migrazzjoni biex bekk aħna najdu illi mbagħad ikonna dan is-sitwazzjoni li naraw f'Sudan fit-Turkija u ċetra. Mbagħad iktar għandna apokrizija meta l-istati membri qegħdin ukoll jifukaw fuq l-aċċess għall-ispazju ta' Schengen u jibbijaw l-aċċess anki għal bil-beħ tan nazzjonalità qegħdin nistennew ir-rapport li suppost se jasal f'Novembru li s-Kummissarju Jurova deċidiet illi wkoll eh, tara li jessir dwar il-Golden Visas, però ovvjament tard wisq xi ħaġa li trid tasal malar kemm jista' jkun għaliex l-istati membri huma ipokriti u qegħdin jagħmlu kontrizzjonijiet. Kollegi, il-President, kollegi, mela immorru lura s-Sinjura Mixu u niskużaw ruħna għaliex ċertament musset tkun tista twieġeb kollox issa għaliex għanna ftit minuti għad dispożizzjoni taħħa Tanja ħames minuti fuq il-rapportija kumbat għanna voti li sejħu ħafna ħafna ħin u sejkun għal-kollegi sejbdew jitlu fis-sala. Mela bitwissija illi ovvjament inti se terġa tiġi zurna li dawn huma files ta' sew importanti il-kwalità tal-kontribuzzjonijiet kienet tajba ħafna anki ovjament minna ħatijak. Bekk jekk joġobkom eh, forsi tweġibit fil-qosor, naħseb mhux kwistjoni li tabatinna tweġibit bil- kidba biss. Naseb għanna nerġaw nil-taqaw anki biex taġġorna dwar triologu. Bek nittamu li nerġaw nil-taqaw miegħek m'għandhomux dwar dawn il-files attivi. Ekk jġobkom fil-qosor tweġibit tiegħek. Mela, jiena nista nitkellem ma'kom dwar il-files kollha li intom semmejtu u li jiena semmejt. Ovvjament mhux se nidħol f'wiż dettalji, però ngħidilkom dan li ġej, il-blue card. Għalhekk, kenna l-istess ambizzjoni bħalkom U għalhekk ridna illi impoġġu il-blue card fuq il-mejda. Mbagħad irridu naqdu wkoll u niksbu l lanijiet tagħna pal soluzzjoni u bekk provaw nsibu soluzzjoni biex allura naslu għal prodott realistiku u għalek għanna situazzjoni ta' blokkaċ u għallura mhux se nwaqfu kollox għaliex jiena stess nixtieq insib opportunità għaliex għaddi ma fuq il-fajl mid dg Home, jiġifieri nafri opportunità u jiena hekk l President, irrit opportunità biex insibu soluzzjonijiet. Jekk ma nsibux soluzzjonijiet, allura ma rridux xi ħaġa li ma sarraf fix-xejn dik hija situazzjoni. Issa l-pakket tal-azil u l-politika. Jiena u l-Kummissjoni naqblu magħkom 100%. Irridu naraw li l-approċċ ikun olistiku u neħtieġu pakkett. Iżda mhux il-Presidenza tal-Bulgarija li qed tgħid illi l-Eurodac hija xi ħaġa li rridu warbuha. Il-Kummissjoni qalet illi l-Eurodac mod partikolari jista' jibqa' barra mill-pakkett minħabba il-funzjonalitajiet differenti u l-wol li għandu. U allura, hemm stati membri u qed nara li intom ukoll tqisu eh, dan bħala ftehim politiku u naqbelu jiena nirrispetta dak li intom sejrin tiġi dwaru, per jekk joġobkom, twaqfunix mill-insibu kompromessi u soluzzjonijiet illi jistaw umbat iwaslu għal ħidma bejn il-paketti differenti. Eh, Ovjament ma nistax tgħidu li ma naqbilx ma dawk illi jgħidu li ma rridux Dublin, Ma rridux solidarjetà għaliex nixtiequ il-kontrolli esterni tal-frontieri. Le, mhux hekk l-affarijiet, l-approċċ irid ikun olistiku. Iżda Eurodac għalina għall komissjoni mill ġdijt nerġa' ngħid mhux l-element meħtieġ għal paket, però sta għalikom li tiġudikaw u tajdu x'tixtiequ mela l-interoperabilità. Mela, dan huwa pakket kruċjali ferm Nistaw niddiskutu id-detalji, mhux issa, iżda iva huwa pakkett kruċali Għalix, għalix dana se jagħmel konnessjonijiet mhux minn aspett prattiku biżdat tanki politiku, se jagħmel rabtiet mal-istrumenti kollha li se niżviluppaw. Żviluppajna ħafna għodot fil-passat qabel eh, l-aħħar 10 eh, snin u allura qatt ma kellhom imma mbagħad rabtiet konnessjonijiet ma' xulxin u allura naħallu l affertek jiġifieri dak li jiena ndaħħal f'database wieħed stat membru ieħor u dak li mbagħad jiena ninkludi f'database ieħor stat membru ieħor dawn ma jkollhomx imbagħad konnessjonijiet. Bekk, mm, dina l-ħaġa trid tissarraf riżultat mhux biss għall-kriża migrazzjoni, iżda anki l-iżviluppi jippermettulna nagħmlu dawn ir-rabtiet u dejjem ovvjament skont ir-regoli tal-ħarsin tad data intom tafuni sew. Meta jiena nnegozjajt eh, il- protezzjoni tad data ta' fux għamilt. U allura għanna l-element ta' drittijiet fundamentali ma' jfissirx li żewġ affarijiet imorru kontra xurxin. Issa. L-irwol tagħna mal-Kunsill, mal-Parlament. Jena lekket sam bidunet, nixtieq insib u nixtieq minn għandkom illi ikonna situazzjoni fejn nistgħu naħdmu fl-imkien biex bekk naraw anki kif nistaw mbagħad ninegozjaw mal-Kunsill. Hemm stati membri li għandhom femiet simili għal dak li smajt. U allura l-irwol tiegħi u li nipprova nsib dawk l-elementi u naħdem flimkien magħkom biex bekk jiena insib mezz kooperattiv biex nikseb pakket kif għandu jkun, ġviri blebda kompromess. għatma ma referejt għal kompromess il-pakket u l-valur mizjut li aħna prezentajna. Issa kumment dwar id-dati. Il-Konsil Ewropew se jsir fl-aħħar ta' Ġunju. U formalment biex ikonna riżultat mill-Kunsill Ewropew neħtieġu minn 3 4 ġimat qabel l-abbozza konklużjonijiet, etc. Ġifiri, f'termini ta' żmien m'hemm xejn li waqafna milli nkomplu naħdmu sal-aħħar ta' Mejju, iżda fil-pjanijiet tagħna neħtieġu skadenza biex naċċertaw li aħna nkunu imħejja għal kunsil ta' Ġunju. probabilment se jkonna kunsill ġaj fil-bidu ta' ġunju, bekk dawn l-elementi kollha irridu jaħdmu fl-imkien għaliex għandna l-xogħol tal-Koreper tal-Istati Membri biex bekk nejnu l-proċess biex inħejju għal kunsill ta' ġunju u allura bekk tkunu tistgħu taraw ir-riżultat li jiġi prodott. Jiena naħseb li diġà referejt għal il-kontrolli tal-frontieri interni u eh, kif aħna naraw is-sitwazzjoni u intem fuq il-punt tal-MFF. Meta taraw il-proposti sejrin taraw illi aħna għamilna ħidma stensiva. biex noħolqu MFF ġdid, mhux biss fil-qasam li qegħdin nifokaw fuq hawnhekk. Jiġifieri AMIF, ISF, il-ġestjoni tal-frontieri, eccetera, Ovvjament kien hemm xogħol fuq l-evalwazzjonijiet li pjanara l-bżonnijiet x'sar fil-passat u allura dana kollu se jiġi inkluż fil-pakket mhux biss meta fit-tieni ta' Mejju ikonna il-Baġit Ġenerali tal-MFF iżda wkoll taraħ meta aħna nofru l-proposti settorjali tagħna jidhirli fil-bidu ta' ġunju. U bekk, President, jiena naħseb illi uh, eh, daqsek li għandi xinajt u jiena ċertament dejjem se nkun għad dispożizzjoni tagħkom biex anki niltaqa' magħkom individwalment unkomplu diskussjonijiet. Grazzi, dan huwa punt li sħaqt kemm il-darba fil tagħna u napprezza din l-attitudni u naħseb li din il-laqgħa kienet ukoll importanti ferm u nerġgħu narawk m'għandhomux. Grazzi ħafna. Grazzi kollegi fid-dixxiplina tagħna tagħkom ta' kif intom għajimtu dawn il-punti. Mela issa ngħaddu għal Tanja biex bekk ikonna r-rapport dwar it-trilogu, in-negozjati dwar il-regolament tal kontrol jek joġbok. Ut, grazzi ħafna Klot, sa namel dak li nista, naf li ħed jahvassow. Imma xtaqt intikom aġġornament għasir fuq is-sitwazzjoni attwali wara trilogu fuq ir-regolament tal-kwalifiki biex infakkarkom aħna nifissaw kondizjoni tal-protezzjoni internazzjonali waħda mill-seba biċċiet ta' leġislazzjoni fuq l-azil li għadin nitkellmu fuqhom u l-protezzjoni internazzjonali nitkellmu fuq kif nistgħu narmonizzaw iż-żewġ stati ta' rifuġati u persuni li għandhom protezzjoni sussidjarja u iż-żewġ sitwazzjonijiet jew statuti fl-Ewropa x'għandna prassi differenti. U l-Kommissjoni proponi direttiva eh, f'regolament fl-2016 meta proponiet li tirrevedi din is-sistema ta' azil. Bidejna bin-negozjati f'Settembru taħt il-Presidenza Maltija u kena iktar minn 40 laqat fuq il-level tal-istaff u l-level politiku. Nixtieq nirringrazzja l shadow Rapporteurs kollha u il-konsulenti kollha politiċi għal nuna tagħhom kif ukoll il-Presidenza Bulgara dik attwali kellna sitt trilogu eh, f'Strasburgu l-ġimgħa li għaddiet u għamilna ħafna progress sissa. Stajna nal u l-biċarbira tal-kwistjonijiet tekniċi kienem u kol xi eh, affarijiet li għadhom pendenti se jkonna forsi trilogu jew tnejn eh, l qudiem blan in-finalizzaw it-trilogu qabel il-pawza ta' sajf. Fil-parlament għanna mandat qawwi biex dawn iż-żewġ statuses ikunu iktar viċin għal rifuġati u protezzjoni sussidjarja permezz ta' residenza għal ħames snin biex nkunu nistgħu niġġieldu kontra movimenti sekondarji u eh, spejjeż ta' pisijiet amministrattivi addizzjonali dan huwa din il pożizzjoni tagħna ma' negozjati huma diffiċli la volja qegħdin navanzaw ma naħsibx se nispiċċa qabel il-pawża ta' eh, tas-sajf. U tra l gust li jmiss fis-16 ta' Mejju, grazzi ħafna tal-aġġornament tar-rapport tiegħek, eżis kollegi. Għanna votazzjonijiet fil-11 u għalhekk suppost kulħadd ikun fil- eh, siġġu tiegħu biex nibdew fil-11. Grazzi.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 the annual report on the... Mela, se nitkellmu hawnhekk fuq rapport dwar il-funzjonament ta' żona Schengen. Ir-rapporter tagħna is-sur Kwelju tixtieq titkellem qabel il-vot jekk jogħġbu. Iva, grazza ħafna President kemtejn biss minn aħħa tiegħi biex nirringrazzja l kooperazzjoni eċellenti li kelli ma' Shadow Rapporters u biex nisħaq li se eh, nivotaw fuq l-ewwel rapport parlamentari fuq iż-żona Schengen u naħseb li dan huwa pass importanti ħafna mhux biss biex inħarsu l-ċittadini u l-libertà tal-moviment imma wkoll biex niżguraw li jkun hemm skutinju eh, mill-Parlament tagħna. Grazzi ħafna, President. Grazzi lilek, Sur Kwelju, u tal-ħidma tiegħek. Hemm bżonn li ngħid illi hemm tiswija teknika tal-aħħar minuta fuq il-lista ta' votazzjoni ġifiri din il-lista riveduta li tiswija edha fuq paċna 6, amenda 84 tal-essendi mux kopert sont kompromess 5a, anzi jaqa taħt kompromess 5. Lek, jek dan kompromess 5 mux adottat, allura ma jkunx hemm vot separat għall-emenda 84. Nitama li kulħadd femni. Mela b'din it-tiswija morru għal votazzjoni u nibdew bil-kompromess numru 1, votazzjoni miftuħa. Kompromess wieħed votazzjoni miftuħa. Mela ħeni għaf sekonda sakemm kulħadd tilesti ruħu votazzjoni għada miftuħa, votazzjoni maluqa. Mela, għaddiet kompromess tnejn votazzjoni miftuħa. Su President Iva Su Zelstra Iva, jina mandiċ il-kard ġeja u għalissa nixtiqna mal votazzjoni bidejjak ma jimpotax. Iva ħadd nota tal-vot. Tal iva tajt Iva jew le e, bidejk, subajk, grazzi ħafna votazzjoni miftuħa fuq il-kompromess 2. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess 10, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għadda. Issa għamenda 44 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 3. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess 3 a. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess erba. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. emenda 78. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, L-anzi ma' jgħat il-President, issa kompromess ħamsa votazzjoni miftuħa. U Iva votazzjoni miftuħa issa u il-kompromess ħamsa, votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess ħamsa a votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess 6, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda, kompromess 7, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda, kompromess 16, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għadda. Emenda 101, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess 24, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Emenda 103, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess 32, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-SND għandu membru zejet. Issa tajjeb, votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess 8 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess 11a votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess 16a votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għadda kompromess disa, anzi le jikorreġi ruħu il-President l-emenda 115, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess disa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda Kompromess 11, <clears throat> votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda kompromess 12, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għadda kompromess 13, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa għadda kompromess 14 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għadda kompromess 15 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għadda emenda 169 votazzjoni miftuħa Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 170 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 172 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess 26. Anzi, kolleġi ruħu l-President, emenda 174, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Issa kompromess 26, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Emenda 177 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet emenda 178 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Kompromess 17 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Amenda 186. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess 18 A. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Emenda 188. Iskuza ruħu l-President emenda 187 iskuza ruħu, votazzjoni miftuħa. Qed naġġel wisq il-President. Maddiċ. Issa kompromess 18, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadda. Amenda 194, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddit kompromess satax. votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit kompromess 20 a votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għadda Kompromess 20. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda kompromess 20 b. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess 21. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għadda kompromess 22 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda kompromess 22 b votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Amenda 221 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma ditx. Kompromess 22 għaw, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess 23, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. L-emenda 226, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 232, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 24 a votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda Menda 238 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Amenda 240 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess 25 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għadda. Amenda 247, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ, amenda 249, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddeċ. Issa citations, wieħed, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Numru 2, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Numru 3, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Numru 4, votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa u għaddit ukoll. Issa premessi. Kompromess 27 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda kompromess 28 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda kompromess 28 a votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa id-dispeċini hemm l-SND qed votazzjoni magħluqa issa. Għadda. Kompromess 28 A issa. Le, le. Għadna kemm minniħ jgħid il-President u x'vera jdispjaċini jgħidu. Issa morru għall-emenda 18. Kulħadd ivvota mela votazzjoni magħluqa. Għaddiet kompromess 29, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadda. Amenda 22, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet kompromess 30, votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa. Għaddit issa emenda 32, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit kompromess 31, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Issa premessa F38 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ premessa 39 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ 40 sa votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa. deċ, issa vota ħari minn, ovvjament, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Iva, għadda 86, 45, 3 astenzjonijiet, prosit li rapporter il-sol kwellju, għazis kollegi. Mela, issa, dawn huma votazzjonijiet twal ħafna, grazzi ħafna tal-paċenzja ta'kom. morning. If you colleagues, if everyone's ready, we'll go straight to the... Morru dritt dritt issa għal votazzjoni twila ħafna u koll għal din votazzjoni importanti Iva, sumor war rapport Ferrara. Mela, il-verżjoni finali ta' l-emendi konsolidati kif ukoll id-dokument bit-test alternattiv tal-emendi ta' kompromess 42, 43, 44 u fikas l-emenda ta' kompromess zoda di ma tkunx adottata, ġifiri qabel ma l-proċedu, Skużan, mistajt kom titlu. Il-proċedura komuni ta' protezzjoni internazzjonali fl-Unjoni ta' Lora Ferrara, Lora tixtieq tgħid xi ħaġa qabel ma ħdu vot? Fidek. Grazie President. Rrit ringrazzja kollegi kollha għal kollaborazzjoni eccellenti li kellna dan għafna bieġa xogħol sew diffiċli. Inna għaddej minn Ottubru 2016 um, sena u nofs, sena u nofs ta' xogħol intensiv kemm minħabba natura teknika tar regolament kif ukoll minħabba il-suġġett eh, pjuttost sensittiv politikament. Issa għadin nieħdu pass il-qoddim biex ikonna sistema komuni Ewropea ta' azil u natu garanzija wkoll ta' proċedura effettiva rapida unika fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Ningrazzja l-barra il-shadows kolla li ħadmu miħaj fuq din il-bicċa ta' xol u il-personal rispettiv tagħna li ħadmu maħna wkoll. Grazzi. U kif fatt, meta nirringrazzja rapporter u x-shadows għal mhux b'mod ehm, kozmetiku dawn huma files li kienu jeħtieġu xogħol kbir se nifutaw wieħed 8 8 8 Il-votazzjoni miftuħa. The vote is open on 188 and 188. Wieħed minja, tminja, wieħed minja dis identiċi. Votazzjoni miftuħa, kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa. M'għaddiċ. Wieħed disa zero, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa ma tiċ. Wieħed disa wieħed, wieħed disa tnejn identiċi votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma tiċ. Artikli ementi 477 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma tiċ. Amenda 33, votazzjoni miftuħa. Malua. <clears throat> Madiċ. Amenda Eba, 8, 0, votazzjoni miftuħa. I'm sorry. colleagues. Um, just want to put on record the chair was. Ara, il-President eh, kallu raġun, il-Sekretarjat le. Bix, Biex, għom il-li rafxat namel. Mela, 400 għal darba għazzini miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Amanda, 4-8-5 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Erba tminja ħamsa. Għadda. Kompromess wieħed, votazzjoni miftuħa. Kompromess wieħed votazzjoni miftuħa, kwa tivvota votazzjoni magħluqa. Għadda. Artiklu 5 kompromess 2 votazzjoni miftuħa. Artiklu 5 kompromess 2 votazzjoni magħluqa. Għaddit. Kompromess 3 artiklu 6 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għadda. Kompromess 4 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għadda. Emenda 5-6-5 votazzjoni miftuħa. anzi le dak Kompromess erba'. a Kollegi kieġibkom. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess ħamsa. Votazzjoni miftuħ. Maluqa. Għaddit kompromess 6. Paġna 15, kantkom l-istess lista tiegħi, votazzjoni miftuħa. Kuħat tivvota vota votazzjoni magħluqa. Għaddiet, kompromess seba. Paġna 17, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet, kompromess 8, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet, kompromess 9, votazzjoni miftuħa maluqa. Għaddit kompromess għax votazzjoni miftuħ. Maluqa. Għadda kompromess għax votazzjoni miftuħ. Maluqa. Għaddit. Kompromess 11 votazzjoni miftuħa. maluqa. Għadda, kompromess 12, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għadda, kompromess 13. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għadda. Kompromess t-sir miftuħ. Maluqa. Għaddiet. Amenda t-sir miftuħ. Maluqa. Maddiċ, seba disa seba votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma ddiċ. Seba di sadi disa disa votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma ddiċ. Seba di sadi minja fa' tminja votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma fa' Tmimija votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maluqa maddiċ 801 miftuħa maluqa maddiċ Tminja zero tnejn miftuħa. Maluqa. Għaddit. Kompromess mistaġ għad miftuħa. Maluqa. Ah. Għaddit, kompromess 16, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ah. Għaddit, kompromess 17, miftuħa. Ah. Maluqa. Għaddit, kompromess 18, għadda votazzjoni miftuħa. maluqa. Għaddit. Emenda 874 votazzjoni miftuħa. 874. Maluqa. Maddiċ. 875 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. 878 miftuħa maluqa Maddeċ, 877 miftuħa maluqa għadda 876 miftuħa maluqa Għaddeċ. 880 miftuħa maluq. Maddix, 881 miftuħ. Maluq. Għadda 882 miftuħ. malu Maddix. Kompromessa ta' xivela miftuħ. Maluqa. għaddiet 20 votazzjoni miftuħa maluqa għaddiet emenda Disa tnejn sitta votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. 927 Għaddit, Iva, mela votajna. Fej għedin. 927 Votazzjoni maluqa. Għaddit. <clears throat> Komprans 20, votazzjoni miftuħa. Maluqa. għaddit. Kompromess 29 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Kompromess 22 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Kompromess 22 votazzjoni miftuħa. Maluqa għaddit kompromess 32 favur anzi skużan miftuħa maluqa għaddit kompromess 24 votazzjoni miftuħa maluqa Għaddis, kompromess 25 votazzjoni miftuħa maluqa Għaddis. Issa, paġna 52, kompromess 26, votazzjoni miftuħa. <clears throat> kompromess 26, paġan 52. Votazzjoni maluqa. Għaddit, kompromess 27, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit, kompromess 28, votazzjoni miftuħa. maluqa għaddit kompromess 29 votazzjoni mifsuħa maluqa għaddit kompromess 30 votazzjoni mifsuħa maluqa għaddit kompromess 30 votazzjoni miftuħa paġna 60 għaddin <clears throat> maluqa għaddis Amanda we had we had seba' erba' votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit, kompromess 32, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit, kompromess 33, votazzjoni miftuħa. Kompromess 33 sena maluqa. Għazit. Kompromess Kompromess 34, paġna 70, bis paġna, skużawni. Mela. Anzi, emen l-għanet emenda, għed 2, 4, 7, paġna 70, votazzjoni miftuħa. Emenda wieħed erba seba. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda wieħed tnejn ħamsa tlieta. Votazzjoni miftuħa. Magħluqa. Maddiċ, kompromess 34, votazzjoni miftuħa. Maluqa. għaddit. Issa, kompromess 35, paġna 73, votazzjoni miftuħ. Maluqa. Għadda. <clears throat> Kompromess 36, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 37, Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit kompromess 130, paġna 79, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għadda. U issa, paġna 83, 1, 3, emenda 1398, votazzjoni miftuħa. wieħed Tlita disa tmija votazzjoni magħluqa. M'għaddix kompromess 39 votazzjoni miftuħa. 39. Maluqa. Għaddit. Naddu issa għal kompromess 40, kompromess 40, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet, kompromess 40, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet, kompromess 42, votazzjoni miftuħa. maluqa. Għaddit. Kompromess li ta' u erbajn. votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Kompromess 44, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Issa, 502. emenda 1502. 1502, paġna 90, votazzjoni miftuħa. 1502, 503, tal huma identiċi għanzi, votazzjoni miftuħa fuq għamda. votazzjoni maluqa. Maddiċ. 1504, votazzjoni miftuħa. 1504, 1504 stazzjoni maluqa għaddiet 1506 votazzjoni miftuħa maluqa Maddiċ, 1507 Għanzi, 1508 1508 Votazzjoni miftuħa anzi skużawni ħadżbal. Ħadżbal, wieħed ħamsa zero seba rridu nivvotaw fuqa. Mela, wieħed ħamsa zero seba, skużawni. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Wieħed ħamsa zero tminja. Votazzjoni miftu. Anzi, le. Wieħed ħamsa zero disa. Votazzjoni maluqa ma ditx wieħed ħamsa wieħed zero wieħed ħamsa wieħed zero niskuża ruħi il-President din votazzjoni twila ħafna. Mela, votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 45, votazzjoni mifsuħa maluqa għaddit kompromess 46 paġna 49 votazzjoni miftuħa maluqa għaddit kompromess 74 paġna 96 votazzjoni miftuħa Kompromess 74 votazzjoni magħluqa. Għaddit. Issa, emenda 1577, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 1579, votazzjoni miftuħa. Wieħed ħamsa seba' disa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, kompromess erba' 48 anzi votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. wieħed ħamsa 8 erba' votazzjoni miftuħa. Maluqa. taddi. Mela, wieħed ħamsa disa zero, waħda ħamsa wieħed ħamsa disa zero, votazzjonija miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix. Wieħed ħamsa disa tnejn, votazzjoni miftuħa. Malwaqa ma taddix. Wieħed ħamsa disa ħamsa u wieħed ħamsa disa sitta identiċi votazzjoni miftuħa. Luqa. Taddi. Issa, premessi, had disa ħamsa. Votazzjoni miftuħa. Issa maluqa ma taddix. Wieħed tisa sitta, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Wieħed disa seba, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Wieħed tisa tisa, votazzjoni miftuħa. Wieħed tisa. disa. Maluqa. Ma tadix. 201. Votazzjoni miftuħa, ma luqa. Ma tadix. 203, votazzjoni miftuħa. Ma luqa. Tadi. 204, votazzjoni miftuħa. 204. Maluqa. 204. ma taddix 207 votazzjoni miftuħa maluqa taddi 209 votazzjoni miftuħa maluqa ma taddix 215 votazzjoni miftuħa 2-5 malwa. Ma tadix 2-6 votazzjoni miftuħa malwa. Tati. Amendment 257. 257, paġna 257 u 258 identiċi le, le, skużawni għet il-President, skużawni, ovvjament mux identiċi. 257 u 254 identiċi, pero votajt il-ġa, votazzjoni miftuħa. U issa maluqa. Ma taddix. 258 jassa, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. 264. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. 273. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. 284. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. ma taddix, ħamsa votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Numru 7, votazzjoni miftuħa. Numru 7. Maluqa. Taddi. Tajjeb, 296 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Numru 9, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. 3-0-1, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix issa. Emenda 339, paġna 108, votazzjoni miftuħa. U issa maluqa. Ma taddix. 340, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Tadi. Tlita erba erba. Votazzjoni miftuħa. Malwa. Ma taddix. Tlieta erba tnejn. Votazzjoni miftuħa. Ussa malwa. Ma taddix. Tlieta erba wieħed votazzjoni miftuħa. Malwa. tadi. Erba zero tlieta. Mux fu erba zero tlieta, jgħid president Four two three. So we go to the end now? No, there's 423 one page 115. Yeah. So sorry for the pause, colleagues. Skużawna, għal pawza ridna ċertaw li mixin sewa. Mela, 4-2-3, paġna 115. 4-2-3, xek. Mela, jekk għandkom idea toħra, jekk joġobkom għafżawna, pero aħna verifikajna, eh, nasbu li wasanna 423 paġna 115, votazzjoni miftuħa, 423 fuq paġna 115. Is that fold, is that fallen as well? Is that fallen? is fallen. But what about 43? It is 43. Colleagues, okay, it's 43. Kollegi, erba, tnejn, tlieta. Naf li forsi ma nistax nikkontrollakom bleħni, pero għamlu ta' birruħkom ekket jiġri. Erba tnejn tlieta votaw. Okay, it's 43 unless anyone has another. Erba tnejn tlieta sa' kema u idija toħra, Okay, the coordinator of EPP. PP. Fil-lista għanna 2 u 423 huma identiċi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 il-viċi koordinatur tal-PPE għandu raġun. Grazzi ħafna. Fifat fat għall-opinjoni ta'kom, mela, tajja kollegi, għabbażi tek edin 426 2 6 jek qed nifhem sewwa. Komplament jaqa' mela 426 2 niskuża ruħi grazzi ħafna għal din il-feedback. Mela 426 2 sewwa.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 Nistaw morru sal-axħar, pero nivvotja, eh, niproponi li nivvotaw minn 30 il-qoddim unkomplu għek biex l-affert kun aktar ċari, dik hija proposta tiegħi biex bekk naġlu. bat naslu lejn l-axħar. Biex bekk naċċertaw illi ma nagħmlu żbalji tajjeb, mela nivvotaw minn numru 30 il-qoddim. 1595 and 1596 were adopted. Yeah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 U Okay. If anyone thinks differently. Mela. Anna oġġezzjoniet le mela namlu hekk. Emenda 30. Il-votazzjoni miftuħa u 4-2-2 huma identiċi. Nivvotaw fuq dawn. Iva, korretti, korretti. Tajjeb. Jekk hemm konfużjoni, mela premessa 62, emenda 30 u 4-2-2 dawn huma identiċi votazzjoni miftuħa u issa maluqa. Wieħed wieħed erba' l-paġna, wieħed wieħed erba' tgħaddi. Issa. And then we go to 426. Erba' tnej sitta votazzjoni miftuħa. Erba' tnej sitta. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Issa, 31 Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Issa, erba tnej seba. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Issa erba tlieta sitta le iżda erba erba tnejn paġna wieħed wieħed sitta erba erba tnejn erba erba tnejn and that's closed votazzjoni magħluqa ma taddix. erba erba tlieta The vote is closed. Allora. Tati. Issa. Erba, erba, hamsa u jitrit seba. Ansi erba, hamsa erba. Votazzjoni miftuħa. Issa malua. Ma taddix. Erba, ħamsa, erba. Le, erba, ħamsa, erba. Sofi? Kollegi, jek jġabkom, jek jġabkom. Mela, mill-ġdid, għax ma kienx ċar emmek, ma konix nafu dwar xiex għeddin nivoto. Mela, erba, ħamsa, erba, premessa ħamsa u Iva, korretta. Mela, mill-ġdid, jek jġabkom, għalix importanti. Mela, emenda 454, votazzjoni miftuħa mill-ġdid. Erġaw votaw dwar 454, votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Maluqa. Taddi. Issa, erba ħamsa ħamsa, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Erba ħamsa seba, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maluqa ma taddix. Erba, seba, zero. Votazzjoni miftuħa. U issa maluqa. Ma taddix. Issa kollegi, vot tal-aħħar, votazzjoni nominali u l-votazzjoni hija issa miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjonija magħluqa. Din taddi 36 favor 12 kontra 8 stazzjonijiet nifirħu l-rapporter. Kollegi, ovvjament, votazzjoni dwar id-deċiżjoni biex ikun hemm negozjati jekk nivutaw issa l-votazzjoni miftuħa. U issa maluqa. tati. 39 favur, 9 kontra, 4 astenzjonijiet. Nifirħu l sinjura Ferrara u l-Shadows kollha għal dan il-fajl. U li dak kollan voluti, grazzi ħafna, grazzi. Further Legi. Colleagues, uh, Okay, colleagues, we go straight to the next. Kollegi, il-voti li miss, grazzi għal paċenzja ta'kom. Mela, il-voti li miss etijas. Għanna l-vot il-rapporter il-Sinjura Gall, jekk joġobkom, il-rapporter fil-qosor, jekk joġoba, grazzi President, jena minna għaj xtaqt narrafkom li Korreper adottat il-pozizjoni tal-Parlament u dana wara l-aħħar laqat tekniċi u allura bekk nistaw nivvutaw Jiena tassew grata għal kooperazzjoni mill-qrib taż-żewġ presidenzi tal-Estonja u tal-Bulgarija għal din is-sitwazzjoni, però qabel xejn kunu għafu illi kien fajl diffiċli, diffiċli immens u ksibna ħafna u issa għanna pożizzjoni b'saħħitha tal-Parlament ċaġa li hija konfermata bit-test ċertament grazzi li Shadows kollha, Signora Guillaume, Signora Depre Stevens, Vergia, u il-komplement għal-kem xikultant il-diskussjoniet kienu pjuttos ħan, iżda dejjem kien hemm kontribuzzjoni biex bekk ikonna test solidu biex jista' jiġi implementat. Bekk jiena grata ferm, grazzi wkoll l-assistenti kollha dawk li taw pariri tal-gruppi politiċi li għamlu biċċa xol sewa ħafna kellhom il-paċenzja illi jitlu fit-teknikalitajiet kollha. Grazzi partikolari lis-segretarjat, partikolarment lil Catherine Huber għal-ħidma tagħha għaliex għamlet xogħol eċċellenti. Grazzi, grazzi għal kollox u grazzi lil kulħadd. Thank you very much, King. Grazzi ħafna Kinga, partikolarment għal ringrazzjament tiegħek għal personal u segretarjat mhux dejjem niftakru fihom. Grazzi ħafna. Bekk naddu għal-vot issa. Should I mention the procedural thing? Yeah, the first procedure. L-ewwel proċedura. Jekk napprovaw it-test, anzi, le, naddu, naddu minnu fih għal-vot. Mela votazzjoni miftuħa. Kuna tinfaħar il segretarjat da kollux. ma importax. Votazzjoni maluqa. Din taddi 45 favur, 10 kontra memx astensjonijiet. Umbat, it-tieni vot, il-vot miftuħ. Malu. Skużawni, signora Verxia, wara jek joġbuk. Tajjeb, tajjeb, grazzi, grazzi. Tajjeb, il-tek nofs il-vot, il-vot malu rajna xej fuq l-iskrin. Sorry, there was a colleague, there was... Skużawni, skużawni, mkienem xi li xmaraj xej fuq l-iskrin, però għandi r-riżultat tal-vot. 45 favur 10 kontra memx assenzjoniet fuq it-tieni vot nominali. Għalfejn ma rajna xej fuq l-iskrin? It was not displayed on all Ma rajniex ir-riżultat fuq l-iskrin skolla qed jgħiduli. Xaġa stramba din, ti problema? Where did it appear? appeared on, on... Rajna il-vot fuq l-screen stana, ma mux fuq ta'kom il-lider. Fine, okay, fine. Okay, I don't want to create some problems, but... Marġ noħloq problemi, kollegi. Il-vot ġi rekordjat, il-rekordjat, der fuq l-screen tana, pero mux fuq ta'kom. Mela, 45 favur, 10 kontra, memx astensjonijiet għattini vot. Grazzi l-Sinjura Kal u l-Shadows kolla Signora Verġa, kellek point of order? Oui, oui. Iva, jena se nieħu din l-opportunità biex nassoċja ruħi għal grazzi minn Kinga Gall u nixtieq ukoll nagħmel komment fuq kif ħdimna. Aħna aħna fl-aħħar ta' Deċembru taħt presidenza Estonjana konna waqafna diġà x-shadow eh, laqat tagħna politiċi Umbat għal tliet xhur kellna diskussjonijiet tekniċi matul dawn il-laqat għan implementajna kompromess fuq il-protezzjoni ta' data mhuwiex ta' sodisfazzjon u għalhekk dispeċini minn din il-metodoloġija u waqt li nirringrazzja lil kulħadd imma fil-futur hemm bżonn ngħid li aħjar nevitaw din metodoloġija għax mhijiex tajba biex noħolġu b'leġislazzjoni speċjalment fuq test bħal dan li huwa importanti ħafna għax il-ċittadini kollha tal-pajjiżi terz li m'għandhomx viżi se jkollhom awtorizzazzjoni għal vjaġġ, ġifieri viża li ma nsejħulix viża se jbiddel radikalment dawn ir-regoli u almenu kellna jkollna laqa ta' shadows politiċi biex għalmenu naraw l-aħħar punti qabel il-vot u għalhekk jiddispeċini mill-metodoloġija u nittama li ma jkollniex neġgħu niġu lura l-metodu bħal dan li mhijiex tajba. E, Kena naċlu wis biex noħolġu leġislazzjoni u stajna nieħdu forsi żmien ta' xi ftit ġimgħa oħra. Grazzi. Okay, Miss Signora Verget. Ma kienx point of order dan iżda kumment dwar il-fajl u l-vot. Naseb il-rapporter sema il-komand tijak, pero ma nistax nibdew dibattitu issa naseb il-punt tijak ovvjament ġi konsidrat tajjeb. Rapporter ma tixtieq twieġeb, grazzi ħafna dawn il-punti. Okay, colleagues, um, we, we are going to proceed with point 10. Aziz mela, kollegi, semmurru għal punt 10 issa. Għax sur deks li qiegħed magħna se jiġi lura se jiġi hawnhekk u se introduċi dan il-punt. Dan huwa l-punt tal-aħħar qabel il-pawża tal-liker dan huwa l-punt 10 tal-aġenda tagħna sur Drexler se jasal derwaqt. Okay, yes, he comes. Tajjeb wis, mela, u għet javvicina ruħu hija prezentazzjoni mis servizz legali. Xuħut minnkom ilkom segwu din is-sentenza. Sentenza reċenti tal-Qorti Ġenerali ta' 22 ta' Marzu l-2018 fil-kawza dekapitani kontra il-Parlament għal deċiżjoni ta' rifjut ta' ċess għal erba tabelli ta' żewġ kolonni fuq il-negozjati u proċedura ta' leġislazzjoni naf li hemm xi kollegi li kienu qed isegwu dan il-każ u l-implikazzjonijiet tiegħu u għalhekk ngħaddu l-kelma issa l rappresentant tas-servizz legali biex hekk jippreżenta s-sentenza f'ċertu dettal u mbagħad wara se jkollna skambju ta' femiet. Is-sur Tex Lemela tal IP Juri Consul nadilek il-kelma fuq il-kas de kapitani. Grazzi, President. U grazzi u kol ta' din l-istedina kif ukoll għal din l-opportunità li għanna biex eh, nippreżentaw dan il-kas. Mela, x'nistgħu ngħidu fuq dan il-kas bħala introduzzjoni din hija naħseb l-ewwel derba li Qorti Ġenerali trattat kas bħal dan iġifiri kas ta' proċedura leġislattiva u mod iktar preċiż l-aspett ta' trilogi u ta' dokumenti ta' erba' kolonni. Dan il-kas ġi deċiż mis-seba Kamra tal-Qorti Ġenerali u ġiet estiża għal ħames imħalfin kif nafu dinja sentenza importanti ħafna Xuħut jgħidu illi hija bla preċedenti hija importanti ħafna li se jkollha forsi konsekwenzi li morru lilin lin mill-kustjoni sempliċi ta' aċċess għal dokumenti għax iva tikkonċerna aċċess għad dokumenti drittijiet ta' ċittadini imma ukoll il-ħidma leġislattiva li hemm bżonn li ssir Allura nixtieq nagħtikom xi informazzjoni bħala sfond dak li ġie kontestat kien deċiżjoni tal-Parlament wara talba minn Emilio De Capitani għall-aċċess għad dokumenti. Fil-fatt, is-sur De Capitani inizjalment prezenta talba kbira ħafna li koprit kull tip ta' dokument u fokat fuq um, dokumenti ta' erba kolonni li kellhom xaqsmu proċeduri leġislattivi għaddejjin. Din l-ewwel talba ġiet limitata mbagħad mis-sur de kapitani stess għal proċeduri għaddejjin biss dawk pendenti skont it-titlu 5 tat-TFEU iġifiri proċeduri fil-qasam ta' libertà, sikurtà u ġustizzja kif ukoll fuq l-artiklu 16 tal-istess trattat ġifir il-protezzjoni ta' data personali. Il-Parlament informat eh, informa l-applikant li kien identifika seba tabelli bosta kolonni u ta' aċċess ħieħ lil ħamsa minnhom u aċċess parzjali għal bqija ġifir tnejn. Meta ngħid aċċess parzjali ir-raba kolonna Eh, ta' dawn iż-żewġ dokumenti konċernati ma kinux mutin. Mela, dawn kellhom x'jaqsmu ma' proposti illi ġew trattati mill-Kumitat tagħkom hawnhekk kif ukoll il-Europol, regolament Europol. L-argumenti sa' imresqin mela nistgħu nagħmlu taqsira tagħhom u ngħidu illi kopru żewġ tipi ta' konsiderazzjonijiet dawk speċifiċi illi huma relatati għal proposta u l-element ewlieni kienet is-sensitività tal-proposta. Kien hemm ukoll konsiderazzjoni ġenerali relatati mal-funzjonament tal-proċess leġislattiv. Per se. Is-sur dekapitani sfida il-deċiżjoni tal-Parlament u dim l-Qorti Ġenerali, il-Kunsill u l-Kummissjoni intervenu f'appoġġ għall-Parlament u fl-aħħar ta' Marzu Orti Ġenerali deċidiet u adottat sentenza tagħha. Issa għal dik li hija sentenza nistgħu ngħidu illi l-ewwel Orti Ġenerali kwotat il-ġurisprudenza u s-sentenzi ewlinin jikkonċernaw ir-regolament il wieħed xejn erba' disa tal-2001 u diskrivet it-trilogi. Mbagħad is-sentenza bdiet b'argumenti oħra u l-ewwel trattat lek msejħa presenzjoni ġenerali ta' nuqqas ta' ċess. Dawk intervenu fil-kas argumentaw il-Ordni Ġenerali għanda tirrekonoxxi presunzjoni ġenerali ta' nuqqas ta' aċċess raba kolonna ta' dokumenti ta' erba kolonni sa' kemm il-proċedura tkun għada għaddejja. Hawnhekk il-Qorti Ġenerali maċċettax presunzjoni ġenerali bħal din u daqqa li tu mingħajr għax għaxa bazi ta' dokument ta' argument il presunzjoni bħal din miex possibli meta wieħed jitratta attività leġislattiva din hija ħada ċara eh, punt 84 per eżempju. U eh, f'dan is-sens eh, din is-sentenza segwi bisħieħ is-sentenza Tuko u l-sentenza Access for Europe. Umbat il-qorti baqat għaddejja u daħlet iktar fil-qalba ħnajdu hekk tal-kwistjoni jekk nista' ngħidlek Rajt il-kellim u trattat l-argument tal-riskju ta' imminar tal-proċedura leġislativa. U billi għamletek il-raġunament tal-orti segwa l-loġika ta' deċiżjoni illi ħal parlament. U għalek mela l-ewwel. E sentenza teżemina il raġunijiet relatati mal-argument ta' sensitività tal-kooperazzjoni tal-Pulizija li kien is-suġġett tal-proposta u rifjutatu. Qalet illi anki jekk il-kwistjoni hija diffiċli mill-lat legali u politika, sensitività tas settur tal-politika mhumiex raġuni valida biex wieħed jikkonsidra l-proċess leġislattiv jiġi imminat. Dan qed jintqal fil-punti 89 sa 97. Ombad, l-Qorti Ġenerali tibqa' dejja u tajt u teżamina l-argumenti tal-Parlament u tal-istituzzjonijiet l-oħra relatati mal-proċedura leġislattiva b'mod ġenerali. U hawnhekk l-ewwel argument kien ir-riskju ta' pressjoni pubblika fuq dawk li għandhom rwol f'proċedura leġislattiva hawnhekk il-Qorti Ġenerali notat li l-espressjoni hawnhekk qed nikkwota public opinion, opinjoni pubblika tagħmel parti integrali tal-eżerċizzju ta' ċitta drittijiet demokratiċi ta' ċittadini. U għalek sidet mal-fatt illi għalla volja pressjoni pubblika tista' tkun raġuni għal rifjut imma il-qorti però jitlob, titlob u dan u kol der f'kasijiet oħra qudiem il-qorti illi ir-realtà ta' pressjoni pubblika bħal din hemm tiġi stabbilita b'ċertezza u evidenza tanġibli hemm bżonn tiġi użata. Dan ma kienx il-każ f'dan il-każ u lejn l-argument ġi rifjutat. Umbat kienem l-argument ta' natura provizjonarja u l-formali ta' test inkluż fir-raba kolonna. Hawnhekk il-Qorti Ġenerali wkoll irrifjuta dan l-argument għax għal qorti l-eċċezzjoni tar-regolament wieħed xejn erba' disa hija relatata mal-proċedura ta' teħida deċiżjoni. Imma ma ndix fiħdana xi distinzjoni skont l-istat ta' progress tal-proċedimenti. Mbagħad kien hemm l-argument ta' terf potenzjali ta' fiduċja bejn l-istituzzjonijiet. Il-qorti rifjutat dan l-argument u għal dan lan użat id-dover ta' kooperazzjoni lejali biex tirrifjuta dan l-argument u qalet illi li kiku ikunem telf ta' fiduċa bejn istituzzjonijiet l-istituzzjonijiet ikunu kisru id-dmir tagħhom ta' kooperazzjoni leali. U lek hawnhekk ukoll il-qorti tirrifjuta anzi eh, u titlob li jkun hemm dejjem evidenza tanċibli illi it-telf eh, tal-fiduċja hija ħaġa reali u profduta. Umbat l Um, krem lekkim se argument lekkim sejaħ space to think spazju li għet jirrifletti dan l-argument ġirrifjutat mill qorti trilogi u dan intqalu kol biċar ħafna u ma fazi sostanzjali tal-proċedura leġislativa. U dan naraw fil-punt 105. F'dan il-kuntest hemm bżonn li wieħed jinnota il-Qorti Ġenerali u kol kienet attenta tenfasizza li dan l-argument mandu xaqsa mal kwistjoni ta' ċels dirett għal ħidma ta' trilogi imma biss il-kwistjoni ta' aċċess wara talba għal dokumenti mfasslin fil-kuntest ta' trilogi. Il-Qorti Ġenerali u koll stqarriet li din is-sentenza ma tiddubitax mill-fluss liberu ta' perspettivi bejn istituzzjonijiet billi l-parteċipanti fit-trilogi jistgħu dejjem jintaqgħu diskutu kompromessi u testa kompromessi li jistgħu jkunu inklużi wkoll fir-raba uh, kolonna fil-qat preparatorji. Mbagħad kien hemm l-argument tal-natura temporanja tar-rifjut dan l-argument kienu wkoll rifjutat. Għax it-tul ta' trilogi fil-fasi ta' trilogu tista' teċċedi u testendi ruħa perjodu twil ta' żmien qorti tuża l-espressjoni open-ended, ġifieri mingħajr limitu, u għalhekk għall-Qorti Ġenerali kien importanti wkoll illi tkun tikkonsidra dawn il-miżuri illi jeżistu fċerti komitati fil-parlament, per eżempju, ġifir kontat najt dawk il-mizuri meħudin internament fuq ir-rapportar fuq dak li ġara fit trilogi mumiex bizzejiet biex għamlu tajja għal konfidenzjalità tar-raba kolonna sa kem trilogi għadhom għaddejjin. Mela, il-Qorti Ġenerali konkludiet illi dawn ir-raġunijiet il Eh, mill-Parlament kienu bizzejed biex juru il l-fatt li wieħed jagħti aċċess għal dokument berba kolonni kienu se jimminaw mod speċifiku u attwali il-proċess ta' ħida deċiżjoni u għal daqstant id-deċiżjoni tal-Parlament ġiet annullata u dan għall-unament ifisser il l-Parlament formalment hemm bżonn jadotta deċiżjoni ġdida li jagħti aċċess għad-dokumenti ikkonċernati. Issa għal dawk li huma l-implikazzjonijiet prattiċi. Għal tal-bit fil-futur għall-aċċess għal dokumenti ta' erba' kolonni meta il-proċedura leġislattiva tkun għadha għaddejja l-Parlament se jkollu japplika s-sentenza dan ifisser li ma tistax eh, tafda fuq il-presunzjoni ġenerali ta' rifjut għall aċċess għax proċedura leġislattiva għadha għaddejja jekk kas iġi jiġi konsidrat illi jeżisti il-riskju ta' imminar ta' tal-proċess li ta' deċiżjoni, evidenza tanċibli hemm bżonn tiġi murija. Umbat, fuq implikazzjoni tiktar ġenerali fuq il-mod kif it-trilogi funzjonaw, is-sentenza taċċetta illi trilogi jagħmlu parti mill-proċedura leġislattiva u taċċetta wkoll illi trilogi jiġu organizzati in kamera mingħajr wara bibin maluqin. Imma dawk li huma applikazzjonijiet oħra ta' din is-sentenza fuq id-dokumenti li mhumiex dokumenti ta' erba' kolonni, nixtieq ngħid illi huwa diffiċli li wieħed jantiċipa l-konsekwenzi f'dan l-istadju. Nala il-presentazzjoni tiegħi billi ngħid illi dan kien każ mill-Qorti Ġenerali u fit-teorija teżisti proċedura ta' appell imma kif tafu appell nistgħu nagħmluh biss fuq punti tal-liġi u hemm skadenza biex wieħed iddaħħal proċedura ta' appell jekk wieħed ikun irid jixtieq jagħmel hekk u l-iskadenza hija t 8 ta' Ġunju. 2018, ċifi din is-sena. Mela, nista niqafaw fuq dan il-kas u jina ovvjament lest eh, nirrispondi jekk ikunem xi mistoqsijiet għanna biss 10 minuti issa naddu għastadju li miss Iva mela huwa l-appell eh, fuq mill-juri ma fuq it-trasparenza ovvjament il-kumitat tagħna Eh, imexxi u għalhekk x'taħsbu li għandna bżonn ngħidu lill-Kumitat eh, Juri. Is-Sur De Jong, Sofi, hemm xi ħadd ieħor li jixtieq forsi jitkellem? Tleta minn nismela. mela. Is-Sur De Jong qed jogħġbok. Grazzi ħafna, President. Mżon li najt li attwalment jina għandi l-ment mal-ombudsman fuq il- l esami tal dawn id-dokumenti u nistenna wara parir tal kunsil li deċidi malajr l-Ombudsman fuq il-Reġistru ta' Trasparenza eh, stimulatu kol minn din is-sentenza tal-qorti forsi jkun hemm xi ftuħ derwaqt nittama imma mson li ngħid illi hemm ħaġa illi ma tantx qed nifhem sostanzjalment u hemm ħaġa oħra bħala rakkomandazzjoni li wkoll ma tantx qed nifhemha Dak li ma tanċet nifem huwa l-imminar tal-proċess ta' ħita' deċiżjoni. Jekk ikunem riskju ta' pressjoni esterna u l-qorti tajt ukoll illi ċittadini se jkollhom jeżerċitaw id-drittijiet demokratiċi tagħhom kollek bżon bżonn ikunu f'pożizzjoni illi segwu dan il-proċess ta' ħita deċiżjoni naħseb personalment demokrazija jekk wieħed jista' jsegwi il-proċess ta' ħita deċiżjoni m'hemmx eh, dannu m'hemm xejn ħażin li ċittadini jesprimu l-idejat tagħhom fuq dak li qed jiġri, speċjalment jekk id-drittijiet eh, tagħhom stess sedin fin-nofs ma naħsibx jekk inkun qed nimminaw dan il-proċess naħseb din hija demokrazija u ma m'għandix qed nifhem dak li hemm wara dawn il-kriterju. il kriterju kif ġi użat ukoll fil-passat, imma għandi bżonn li tiċaraw li ftit il tiegħi. U dan jorbot ukoll ma' żewġ segwiti li nistgħu nimmaġinaw jiena shadow rapporter ta' fajl li huwa imblokkat fil-kunsill qed nara Sofiju wkoll qed tajtiva brasa kienna pożizzjoni tajba ħafna tal-Parlament forsi nistaw nazawa u koll biex nkunu nistaw navvanzaw dawn il-negozjati li fefema tijaj ma neċessarji, jisa nġi punt tijaj minn flok niprofaw namlu appell. Imma ovvijament il-Komitat Juri hemm bżonn jiddiskuti u jiddeċida aħna bħala Parlament ma rridux allura nerfaw responsabilità tagħna u f'każijiet li huma ovvja ħafna, pereżempju n-negozjati wkoll fuq reġistru ta' trasparenza, naf li l-grupp tal-ħodor diġà saqsa għal dokument ta' erba kolonni biex ikun uh, publikat mod proattiv. Forsi din ti xi ħaġa allinjata mal-sentenza tal-qorti ma għadux nistennew it-talba dokumenti ma b'mod proattiv għal nippubblika ċerti dokumenti illi nasbu li jkunu utli ħafna għal proċess demokratiku. Grazzi ħafna jiva talnuna kbira. Sur De Jong, Iva, Naħseb l-aċċess għad dokumenti huwa l-fajl li l-iktar ġie mblokkat naħseb ir-rapporter għas-sena d-dieħla laqqas biss se jkun rapporter fil-Parlament Ewropew. Iva, veru, le ħana ma tħrux fiha l-biċċa xogħol. Iva, anki il-rapporti tal-Blue Card u koll imblokkat, aħjar ma ngħidu xejn. Sophie, Grazzi. Jena naqbel ma Denis De Jong ma naħsibx li l-Parlament għandu jappella naħseb li dina tkun tassaw ta' mistħija għanna minn flok naċċettawa din il-qawa fuq il-pressjoni esterna naħseb li bil-kontra jien inti tista' tkun soġġetta għal pressjoni esterna jekk inti żżomm kollox mistura x'ek l-affarijiet ikunu fil-miftuħ kif jista' jkollok il-pressjoni sakemm inti mbagħad ma tkunx forsi bla wieħed bla kuraġġ ta' xejn, bla sinsla. Imma kieku minnu, kieku minnu illi l pubblikazzjoni ta' dokumenti fil-fatt speċifikament timina il-proċess leġislattiv, allura il-proċess leġislattiv ikolla jkunu minnati għax kull dokumenti li jeżisti tistgħu jsibuh jew fuq State Watch jew permess ta' xi kumpanija jew xi ħaġa ġifieri naħseb fl-14-il sena tal-li li naħdem hawnhekk kien kien hemm dokument wieħed biss li ma rnexxinniex insib bija kollox jeżisti. U dan qatt ma immina proċess leġislattiv bil-kontra ġifieri l-argument ma jreġix. Mibija, kif nistgħu navanzaw. Kif qatt għandna naċċettawha din, anzi nużawha Ah, favorina. Ma nasibx li n-nis versa jimportom daqsak biex jgħodu jnizlu kuħat jnizlom il-websites daw mux kuħat jimportaw ma jista' jkun hemm xi affarijiet li interessaw kull tip ta' nies, ġifiri naħseb li għandna mhux biss nirrivitalizzaw l regolament tal-aċċess għad-dokumenti imma wkoll proċess li konna ta' rapport annwali fuq l-aċċess ta' dokumenti u trasparenza illi dan il-Parlament spiss qal illi trilog jridu jkunu iktar trasparenti, dokumenti jkunu disponibbli, eccetera. Imma middera meta vadajna fuq dan konna qed niċċajtaw l-Unjoni Ewropea qed tinbidel, il-Parlament qed jinbidel in-nies u ma aktar involuti fil-proċess politiku kollu kemm huwa għalhekk din għandha tkun opportunità sena qabel elezzjonijiet biex nuru li aħna jimportana tassew mit-trasparenza u li aħna lesti wkoll nibdlu il-drawit tagħna u nsiru aħna wkoll aktar miftuħa. Grazzi Sofi. Cricket jekk jogħġbok. Jiena naħseb illi jekk naħarsu lejn l aspett pratiku l-ambjent politiku li ninsabu fih mhux daqshekk faċli li ngħidu. Li jew din id deċizjoni jatan tajba jew din id deċizjoni jatan tħazina, ħażina. Għaliex għadin qegħdin ngħixu aħna vacuum hawnhekk qegħdin f'ambjent politiku u għandna demokrazija parlamentari u għafonja jina nifhem x'inhu l-valur ta' trasparenza ma nafx eżattament minn fej kollox ħajibdaw jispiċċa. Aħna ħanibdew bit-trasparenza b'tali mod li anke fil laqgħa tal-gruppi tad delegazzjoni nazzjonali ħajkuna trasparenza, ħajkun hemm bżonn ukoll li jkollok l-ewwel pożizzjoni tiegħek propja qabel ma tagħmel skambju ma' ħaddieħor irridu noqogħdu attenti ferm hawnhekk li ngħidu li dan jkun utli għaċ-ċittadini biex insegwu il-proċess tal- Eh, tfassil tal-liġijiet dina vera tajnuna ċittadini u maħjaqraw il-testi jimportom jifmu mill-bidliet li għem fijom jina sa dak li huma interessati li jsegwu dawn id-dokumenti huma l-stakeholders. U ma ninsewx illi l-influenza l-iskambju ma l-stakeholders normalment mux tibda biss wara li l-Kommissjoni tkun bdiet ippreżentat il-proposta imma anke qabel waqt li l-Kummissjoni qed tikteb il-proposta. Ħafna turi jippruvaw jinfluwenzaw l-abbozz u matul il-proċess li l-Parlament u l-Kunsill għedin jiddiskutu hemm ukoll ħafna pressjoni pubblika m'purtax imma għal darba din mhix iċ-ċittadini normali imma l-stakeholders l-lobbyists li importom. Għalhekk il-pressjoni għandha tkun mhux liċ-ċittadini huma mħasbin imma id dawk li għandhom interess f'xi mod ieħor li jista' jkun anke wara li nkunu deċidejna fil-Parlament u l kunsill biex influenzaw iżjed il-ċittadini normali huma jkunu konxi minn xi affarijiet imma normalment huma jgħidu intom ġejtu eletti intom għamlu il-xol jekk nikonsidra xi fajl interess pubbliku huwa differenti ħafna. Kultant ikollok kważi interess ħadd u kultant ikollok ħafna lobbyings u rajni għadi mhux biss baffariet bħat-TTIP imma wkoll il-regolament protezzjoni ta' data, eccetera, u ma' l-stakeholders u mhux iċ-ċittadini. Ġvejdu nkunu attenti U ħaġa tal-aħħar fuq l-influenza aħna ta' dinja aħna qegħdin ngħixu fi żmien ta' fake news u ġu nikkonsidraw mhux soluzzjoni u skużani mhux mistoqsija imma il-xogħol kollu ta' dan il-Parlament u kwalunkwe Parlament ħajinbiżel għaliex għandna ħafna fake news u mhix xi ħaġa ġdida dejjem kien hemmhekk il-fake news imma bil midja diġitali issa qiegħed jinfitex. U nista' ngħidilkom li fuq ir-regolament ta' protezzjoni ta' data speċjalment fil-Ġermanja, tant gideb, gideb fuq l-effett dan ir-regolament fuq ċittadin normali illi maqas bisnaf naf kif nista' inkompli nipprova niġilidhom daw il-gidbiet għalhekk. it trasparenza se tkun ħaġa tajba imma rridu naqgħodu daqsxejn attenti biex naraw eżattament min huwa interessat f'din informazzjoni kif nistgħu ndirizzawa dil ħaġa kemm hija ta' għajnuna u kemm tista' tintuża ħażin u dan kollu xi fisser imbagħad għax-xogħol tagħna hawnhekk fil-Parlament u għall-Kunsill. U għalhekk nasa li d-deċiżjoni tista' tkun tajba tista' tkun ħażina irridu naraw kif ħan nittrattaw nsibu mod kif Namlu dan anke permezz ta' komunikazzjoni pubblika naf li n-nies jistgħu jitilqu, jiġifieri hemm bżonn illi nieħdu pożizzjoni fuq dan qabel ma tkun tista' twieġeb malajr imbagħad fuq xi kummenti kif qed nifhimha jien minn kien dak li brigett u fimt ukoll dak li attinti. Il-pożizzjoni li nkunu fiha bħala liba u l-Parlament hija illi ma nistgħux inkunu meqjusa bħala qegħdin nappellaw għal ġudizzju biex kollha kizet traspenza biex aħna ħankunu li ngħidu wara dina għamilna pass lura, ma ħsibx li mmorru bi tip ta' rakkomandazzjoni qudiem ġuri. Naħseb din hija l-bażi. U mbagħad il-koordinaturi jistgħu jiddiskutu f'iktar dettal x'approċċ ħajkollna aħna. Eh, kif ħamorru qudiem ġuru. Ġuri. Ma rridux nidru li jisna qegħdin nappellaw deċiżjoni. Forsi għanna jkollna eh, punt fuq il-koordinaturi kol biex n-diskutu iżjed fuq dak li nistgħu rekomendaw il-ġuri. Tajab? Pala punt sostantiv ma tanċanna ħin, tixtieq forsi Tgħidilna kemtejn għal dak illi smajt minn għandi tliet skellima. Iva, fil-qasor mela. U fuq li għadek kif attinti, il-biraħ għamil l-istess prezentazzjoni f'komitat ieħor u fil-fatt xi membri qalu illi hija deċiżjoni politika ħafna li tittieħed iżjed mill-Kumitat tal-Affarijiet Legali u jekk mhux għall-appell jew le mhix biss kwistjoni legali hawnhekk jeħra politika wkoll. Fuq il-mistoqsija mbagħad ta' pressjoni esterna. Aħna hawnhekk il-sentenza ċara. Għax jgħid li ma kienx il-każ, ma nistax nikkonsidraw li kien hemm każ ta' pressjoni esterna hawnhekk imma Din il-possibilità teżisti u teżisti fil-regament 1049 illi timmina il- funzjonament tajjeb tal-proċess ta' taħid deċiżjonijiet. Imma dan l-argument nistax jintuża fit-teorija jista' jintuża, però kistaqsini pereżempju kif dal-argument ħajkun ippreżentat eżatt eżatt ma nafx ngħidilkom dina Ovvjament jiddependi każ b'każ u naraw imbagħad l-argumenti x'ikunu hemmhekk. Imma hekk ma nistax ngħidilkom ara mod jew mod jiġu nkunu fis-sitwazzjoni. Apparti minn hekk naħseb illi m'hemmx iżjed x'ingħid fuq il-kumenti li saru pero jekk sejjer zbalejdu li. Ma kienx mistaqsijiet, iżja kienu sqarijiet minn membri b'esperjenza kbira. Mela, dan il-punt ħabba fuq l-agenda ta' koordinaturi interessati dak li għattu intom fuq ġuri, imma naħseb illi irridu illi konna din il-baseline hawnhekk dwar kif ħa naħdmu fuq il-kwistjoni ta' trasparenza U għamennu mux kullħat għadu d-deċida fuq għadin il-kwistjoni, pa nasab li minn perspettiva tal-libe, aħna rridu nkunu sensitivi ħafna dwar din il-kwistjoni ta' trasparenza u kif aħna ma nġuġ nidru jisna għadin nibżaw minn dan il-prinċipju. Nasab li dana bla dubju għandu jkun il-sinjali nibbatu l-ġuri. Nasab li forsi f'dan il-kas tista' Dan il-każ nistgħu ngħidu illi miex kustjoni hemm ħafna sfumaturi u għalhekk għandna bżonn ikollna diskussjoni u u veru hawnhekk nistgħu maslu għal konklużjoni ma għandna bżonn kemm jista' jkun ikollna din id-diskussjoni nkunu qrib tagħha wkoll fil-juri għax huwa importanti ħafna x'għandna rwol sostanzjali ġifiri u mhux biss eh, rwol proċedurali għandna bżonn inkunu konxi ta' dan u u għalhekk ħenkunu ċari għal dik li għal responsabilità tagħna mela ħe eh, naraw eżatt l-affarijiet kif inuma eh, noqogħdu qrib ħafna dak li qed huwa għaddej u ovvjament aħna npoġġaw fuq l-aġenda tagħna tal-laqa tal-koordinaturi u nirringrazzja ħafna lill kollegi kollha u l-Sul Drexler. Grazzi.